Good morning, ladies and gentlemen. Lodwa tajba, signori. Nishtiq. Skuza ruħi ma'kom eh, ta' da' dewmin. Sfort Kienet ħaġa kena dibattitu eċitanti u interessanti l-President Barroso, l-Komissarju Lepenovski, u l-mexxejja tal-gruppi politiċi eh, għal din ir-raġuni li ġejna naqra tard. Imma kienet kien dibattitu, għandna dibattitu importanti ħafna u